għari għandu jkun li aħna naqblu dwar mod pratiku kif nistaw nimxu l-qoddim li ser servina fis li ġejjin. Grazzi tassew sur kummissarju Naddu issa l-aħħar punt li għanna fuq l-agenda tagħna tal-lum li għandu x'jaqsam mal-mistoqsija l-Kommissjoni dwar is-settur tal-Unjoni Ewropea tal lamtu tal-patata Wara l-2012 nibdew bil persuna li għamlet il-mistoqsija eh, l-onorevoli Delange. Grazzi ħafna. Żewġ gruppi eh, politiċi prinċipali, Pepe u Sede, għamlu din eh, konġuntament biex għamlu dan id-dibattitu fuq il-ġejjini tal-lamtu tal-patata. Suġġett li bil-ħabba l-krizi ekonomika prezenti dan il-prodott ġi eh, neħħi minn nofs biex najdu hekk u hemm riskju li forsi jisparixxi. Allora għanna bżon li forsi un npoġġi u dimna nħarsu lejn kondizjoni tal-politika agrikola komuni. Dak li qed ngħid huwa li għandna bżonn proċess eh, għax is-sitwazzjoni tirrikjedi eh, nifokaw l-affarijiet sew biex inkunu nistaw tkun tista' tikkompeti ma' setturi oħra, l-amtu tal-patata titħol, għanda titħol fil-ekonomija tal-produzzjoni biologika u titħol fil europa tal-2020. U għet jista' eh, jiproduċi plastik mill-amtu jew inkella zejt u koll għall-industrija kimika aħna rridu nipprovaw nippreparaw ġodda għal din il-prodott. Nafu li l-40% tas-suq li kenna eh, appunt l nċil fuq u ek nitilfu 6000 impik dirett u mill-inqas l-istess numru forman diretta u 5000 bdewa Eh, li eh, jiprovdu nabdan prodott tal-lawnt tal-patata. Dan Danamarka, Olanda, Polonia, Franza, kienem effett verament eh, ħażin. Krisi wieħed rid jitlob l-Kommissjoni li bximot ju jew taffi id-daqqa taħar tal li ħadda settur. Forsi b'xi miżura temporanju, periodu ta' sentejn, biex ikun hemm neutralità tal-budget biex biex wieħed ikun jista' jgħinhom. Il-Kommissjoni disposta li tistabbilixxi fond li appoġġa lil produtturi li jillimitaw il-produzzjoni tagħhom forma volontarja. Mbagħad il-mistoqsija eh, essenzjali għal dan id-dibattitu huwa il-Komissjoni għandha l-istess opinjoni bħalna bis-settur tal-lamtu tal-patata għandu jkoll ruol fis-settur tal-bioteknoloġija u li hemm bżonn nejnu li dan isir. Naddu issa s-sur Berman. L-industrija tal-lamtu tal-patata ħataqla daħħata ħarta kbira wara 10 snin li tiddependi forma mhux korretta fuq il-sussidji. Aw aw min irid jibqa f'reġun tiegħu u jibqa fejn ikun imma huwa importanti wkoll eh, fin-naħa ta' fuq ta' l-Ewropa li jkun hemm ċerta eh, ekwilibrju reġjonali. Dan ma memx zjed eh, spejjes hemm ġiġa flejjes li baqgħu mis ta' tas-sena li għaddiet. M'hemmx għalfejn komplu b'dawn tip ta' jnuna fl-2012 imma għandna bżonn nagħtu daqqatit biex il-settur rurali jista' jsib opportunitajiet oħra pempju fiż-żejt. Kummissarju. President. Onorevoli membri, grazzi għall-istqamentu dawn mistoqsijiet dwar settore dell'Unione tal-Unjoni l'ambito fil tal-patata u l-Kommissjoni kontenta ta' l-opinjonijiet tagħha. Reforma ta' dan is-settur kien parti mill-health check. U ġi mitlub mis li u għalek il-Konsil deċiġiet li e, jkun hemm decoupling e, ta' kolajnuna. Il-Kommissjoni kienet ipproponet li jkun hemm approċċ iżjed gradwali biex ikun hemm Eh, decoupling f'żewġ fażijiet. Is-settur kien qal li jekk eh, ma jkun hemm jekk idumu decoupling forsi kienu jippermettu għal suq minar kwota, suq minar għajnuna, trasformazzjoni eh, talba għal fond ta' ristrutturar simili għal dak ta' zokkor u diffiċli għet jallokaħ fil-kontest prezenti. Beneficjari irrinunċjaw il-decoupling. Il-budget mhux ħaj permetti incentiv. Biex wieħed jistabilixi fond tal-istrutturar eh, fil-kontest preżenti li jkun jista' jibda fil-flulju ta' l-2011, l-ziet kmini, ġifiri dan jifisser li kunem periodu biss ta' sena, budget limitat Eh, li kun mux adekwat biex jindirizza il-produzzjoni eh, zejda li kważi huwa l-40% tas-settur. Kif qatt qabel jekk wieħed eh, li wieħed irreġġalura fuq deċiżjoni meħuda ġa mhux possibilità. aħna nitkellmu dwar il-cap wara l-2013, aħna għal settur tal-bidi għandna bżonn cap li huwa ekwilibratu b'saħħtu u u dawk li produċu l-lamtu tal-patata jistaw jipparċeċipaw ukoll. Grazzi ħafna kommissarju, stranaddu għal gruppi politiċi, għal grupp popolari l-onorevoli Jar. Vielen Dank, äh, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit der Verordnung. Grazie Herr Präsident, signori. Mit dem Regulament. Äh, fejn u disa għal-ħlas dirett Il-komunità ħolqot il-situazzjoni legali biex ikun hemm decoupling tal unit. Hemm żewġ premiums għal l-amtu tal-patata li hemm permess li wieħed jagħtihom. il-couple payments l-bdiewa u l-kumpaniji dawn irriġu decoupled sa l-2012 li huwa l-aħħar żmien tal-dan. Iżda għajnuna għal-produttur jista jiġi decoupled skont id-deċiżjonijiet tal-Stati membri mill 2010 u dana juħodu l-apposta sistema eh, tal-Unjoni Ewropea regolatorji ma wara deċiżjonijiet tal-ħelċek l-applikazzjoni ta' dan rrit jitem sal-2012. Jekk dan eh, ħaj permetti xi setturi pa kompetitivi ħaġa li qatt ma nistgħux naraw, għandna bżonn orientazzjoni iżjed lej is-swieq u jekk ma jkun hemmx sussidji allura perjodu ta' tranzizzjoni għandhom jiġu stabiliti biex jippermettu li jkun hemm konverzjoni adekwata. Aħna bħala dawk il-dewa li rixti u jkomplu f'dan is-settur ikollhom itejbu l-kapaċità kompetittiva tagħhom biex jisibu um, ehm, opportunitajiet tabeħ oħra dawk li għandna naflu kol alternativi dawk li mbidiċitu ma jamlu xek b'deċiżjoni eh, f'żmien qasir forsi l-Kommissjoni tista' eh, tapplika ħaġa tajba għall-ekonomija. L-ebda deċiżjoni jfissess li s-sitwazzjoni tibqa' kif inhi u din mhux ħaġa tajba. Eh, u din hija mhux ħaġa tajba għall-ekonomija tagħna. L-Kommissjoni għandha tikkonsidra da u forsi toffri xi alternattivi u possibiltajiet fl-interess tal-bdiewa tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Surjor Jar. Sur Mulder. Grazie ħafna, President. F'dinja perfetta. Ikonna naraw li li, li aħna il-tbassir tal-kap tal kap ikollu imur sew, imma ħna rajna li li għaw ħafna sfortunatament mhux hekk għax ħafna intraprizi fis-settur rurali qed infallu. Is-settur tal-lamtu ehm, tal-patata huwa speċjali ħafna avanza ħafna fil-biokimika eh, biex jiżviluppaw prodotti li wieħed jista' jista' jiprovdi eh, raw material imma l-risposta tal-Kommissjoni ma timninix bottimizmu. Eh, għanna bżon li jibda dialogu intens ma' settur tal-lamtu, tal-patata. Għanna bżon nittrattaw, nkomplu nittrattaw dan għax huwa settur xiftit jew set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 li kien qed jaħdem fuq il-kwotas tal-lamtu tal-patata. Jiena kelli ħafna kuntatti ma' rappresentanti ta' dan is-settur u provajt nieħdu nota ta' xewqat ta' dawk il-pajjiżi ma kienux kuntenti bil-kwotas ta' kif żmien jiena rajt kemm kien delikat il-bilanċ, l-ekwilibrju li kien hemm f'dan is-settur. Illum qed nisimgħu l-settur kollu iwa meddet u kapaċi josfor u id-dispeċini nara li settur wara liħor għaddej minn l-istess fenomenu, minn l-istess proċess. Il-ħalib, ċokkor, tabak, issa titkellmu dwar il-lamtu tal-patata koll li għati faċċa l-istess problemi jiena nemmen li wasal iż-żmien biex nibdew naħsbu aħjar l-affarijiet u naraw l-implikazzjonijiet fi żmien twil. Kapaċi għandna bżon inħarsu l-aspetti oħra, forsi l-prinċipji bażiċi mhumiex validi, grazzi. Signor Olċiċoski, għara passamu sal-kazzjaj, tira la palabra. Mela nadu għal-kazzjaj, għal-minuta, s-sur Kalinowski. Grazie President. Fil-kumpanija tiegħi jiena nipproduċu dan l-amtum il-patata għal snin issa u bħal produtturi oħra fl-Unjoni Ewropea nħoss illi jekk ma jkunx hemm iktar appoġġ għajnuna għal din it-tip ta' produzzjoni e, speċjalment dak inti xaqsam produzzjoni u proċessar jista' joħloq problemi kbar ħafna u dient nistenna li fl-2013 il sitwazzjoni ekonomika ta' dan is-settur se jmur għall-lar. Għalhekk jiena favur l inżommu strumenti li għandna bħalissa għal settur tal-lamta tal-patata. Aħna rridu nkunu nkollna jnuna f'żmien ta' kriżi speċjalment għal għanijiet ta' ristrutturar. Meta inti titkellem dwar il-riforma ta' settur ta' sokkor ma mhix l-istess ħaġa, hekk bekk dan is-settur kien falliment għal għaw tal-Unjoni Ewropea ġbir ma stawx naddattaw l-istess sur kommissarju. Grazzi sur Kalinowski, issa l-minuta s-Sinjura Kushting. Grazzi, 20% inqas emissjonijiet ta' gassijiet effett serra, 20% użu ta' enerġija li tiġġedded dawn huma l-għanijiet għolja tal l-Unjoni Ewropea kontra l-ġlida fil-bidla fil-klima. Imma kif għan iksbu għamdaw, specialment jek dawn is-setturi edin li għedin innaqsu suppost qed ħajajnu ċertu eh, setturi ta' agrikoltura. ċertu setturi qed jirtiraw mill-regolamenti tas-suq u s-settur tal-lamta tal-patata taħt il-ħedġek wasal għal kollas fil-produzzjoni id-naqis tal-prezz minimu sistema ta' kota i teffet ħafna pressjoni fuq għana bżon soft landing u għalek il-Komissjoni trid toħroġ ċertu miżuri li tigarantixxi dan il-produzzjoni tal-patata f'setturi diktar diffiċli biex jgarantixxinna ġejjini sot. Grazie, sar Sur Kelly, inti bat il-batlejaj lajnija. Jina peress li tkellimt eh, kmini għalek il-maħtni jgħid il-kellim. Il-patata qabel il-ġuħ il-kbir kienet qed jitma' l-popolazzjoni u wara l-marda li kienem kienem ħafna ħafna nies, miljoni ta' nies li mietu minħabba fiha. U dan ħaj jipperikola l-ġejjini tal-bdiewa tal- bdiwa tal irlanda u din ħaġa li tkexkex lin-nies tal-Irlanda. Palma qal daħt il-CAP ġdid tal bora 2013 wieħed irrid iqis bir-reqqa il-post tal-patata. Grazzi kommissarju tal-li inti kont għed <laughs> t-ċerja u jekk intina u konċi kontra l-kloni kik konni kloni għalilek. Grazzi ta' sew jiet il-President, kommissarju. Grazzi ta' sew ta' dan id-dibattitu interessanti. Jiena naqbel mal opinjoni tijak l-industrija tal-lamp tal-patata jista' jwettaq rol importanti f'dak inċaqsam il-bioplastics u prodotti oħrajn u naf illi jekk ma jkonniex appoġġ decoupled u tmiem tas-sistema tal-kwota jkollhom eh, problemi kbar għal ġejjini tal-produtturi eh, tal-patata imma ħna rridu kol l-apparti l-qafas regolatorju naraw l-skadenzi. Aħna wkoll ħadna l-studju fuq din is-settur fl-Unjoni Ewropea u diskussjonijiet fuq il-CIP ta' wara il-2013 jew domad għaddejjin. Sistema aktar sostenibli se tinstab. Measures. Min kwalunkwe miżura ad hoc li nistgħu nottienu. Grazzi ħafna President. Jiddispeċini, Mr. Lange, Signora Lange, ma konx fuq l-lista, ma kannek xaħġa li huwa importanti, għandek minuta. Grazie ħafna, Sur President. Tlet affarijiet, l-ewwel qabel kollox isur Kelly u l-argumenti tiegħu favur il-patata. Qed titkellmu dwar patata differenti hawnhekk. Eh? Qed nitkellmu dwar l-amtu tal-patata, ma l-problema huwa relatat għax jekk il-patata, tillabla l-patata eh, t-sfasċa u għet li tinvesti fil-patata l-konsum u jkun hemm problema flok il-patata normali. jħed irrid jasal għal soluzzjoni u ninsibu soluzzjoni neutrali għal budget għax kull darba li kien hemm referenza għal situazzjoni wara l-2013 u nieqfu fis situazzjoni wara l-2013 nafu li ħanas li tart wisq. Dan is-settur ħaj jisfaxxa qabel.